stati illi deċidew li jibdew eh, eh, komitati inter istituzjonali. Il, il-titoli ta', ta dawn se jkunu pubblikati fil-minuti ta' seduta. Skont l-artikolu 69 c numri ta deputati